intemm u issa lek nistaw naddu mill-ewwel għal-voti. L-ewwel qabel kollox aħna ser nivvutaw fuq is-seba' mozzjonijiet ta' l-Iran għal ksur dwar ditti tal-bniedem. Mela għanna amenda numru wieħed dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, naħseb irridu nagħmlu verifika elettronika. Mela il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota bl-inklużjoni tas Sur Tavares, ma jistax isib il-kart tiegħu s-Sur Tavares. Mela, il-votazzjoni magħluqa. U r-riżultat u li din ġiet adottata. Amenda tnejn, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet nasab li din ġiet approvata taqblu ma dan il-deċiżjoni tiegħi? Tajb wis, mela nistgħu nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm dak ma' favur, kontra, astensjonijiet u din ġiet adottata. Issa ser nivvotaw fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni b'mod partikolari ta' leġittu eġittu u ħanivvotaw fuq il-kwas ta' Alab del Fatah għanna riżoluzzjoni konġunta u din hija votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa. Naħseb Kulħadd kellu l-opportunità biex jivvota, votazzjoni magħluqa. U jider biċċar li din ġiet adottata. Signora McAvey, għandek point of order? Please, jekk joġbok, hun nota tal-vot tijaj. Għax il-magna maħadmiċ, all right, tajb wis, mela. Mela tajjeb, jiet il-president, dak li għandu xieqsam mal-voti tal-lum, dak kollox, il-minuti tal-laqa tal-lum ser jitresqu l-parlament fil-bidu ta' sessjoni li jmiss.